So, ladies and gentlemen, good afternoon, welcome. Let me change to my mother tongue, Hungarian. Nwara nofsinar it-tajjeb. Għan nitkellem bl-Ungarij, jek t-permetu li għaxħaħjar għalija. Eh, <clears throat> üdvözlöm Önöket, szeretettel még egyszer a petíciós. Lodwa tajba lil kulħadd. Għal darbohra seduta dawar nofsinhar tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Nixtieq nilqal dak kollha li qegħdin hawnhekk preżenti iżda wkoll il-dawk li ġew hawnhekk għax huma petizzjonanti u forsi rappreżentanti tal-Kummissjoni jew inkella qegħdin iżuruna hawnhekk fil-Kumitat. L-ewwel qabel kollox nixtieq niskuża ruħi għaliex l-ewwel darba f'ħajti nisab situazzjoni fejn qed inkun qed nippresjedi l laqgħa tal-Kumitat tal-Parlament. Maġna li ser kolli xi punti ta' dubju għaliex ma nafx eżatt blament ċertu regoli ta' proċedura u għalhekk il-kollaboratur tiegħi fuq il-lemin sejjer jgħinni u jinsa nitolbu il-pariri. F'din il-laqa ta' għal nofsinhar bħala l-ewwel suġġett tassew importanti għanna diskussjoni dwar dokument ta' ħidma illi fassal eh, faslet l-Onorevoli Wallis naħseb ta' fuqa eh, u tafu dokument li ma' huwa li huwa miktub fl-agenda li allura nistidden l-Onorevoli Wallis biex tintroduċi il-xol tagħha. Grazzi. Grazzi, Sinjura Cher, nifraħlek tal-qed tipprosjedi għal ewwel darba laqatana. Il-programm ta' Stokkolma. Jekk tippermettu li nixtieq naqsam il-kummenti tiegħi fi tliet partijiet. L-ewwel ħaġa dwar il-proċess, jiġifieri dwar kif l-istituzzjoni tagħna qed titratta dan. U mbagħad nixtieq nitkellem dwar il-kuntest tal-programm Umbat il-messaġġ li aħna dottajna fi dokumenta ħidma l-ewwel ħaġa dwar il-proċess. Il-Parlament irid jipproduċi l-viżjonijiet tiegħu l-opinjonijiet tiegħu dwar il-programm ta' Stokkolma. Dan huwa programm mill-Presidenta Svediża u mill-Kummissjoni. Dan irid jagħmlu fi ftit ħin disponibbli. Hemm tliet kumitati ewlenin illi qegħdin jippjanaw riżoluzzjoni eh, dwar dan jew rapport u dan huwa il-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali, il-Kumitat Libe u l-Kumitat tal-Affarijiet Legali. Il-Kumitat tagħna jinsab hemmhekk iżda jinsab hemmhekk bħala kumitat illi jipprovdi opinjoni aħna rridu niżguraw illi l ħidma tagħna eh, titħol ukoll mal-taħlita tal-ħidma tal-gruppi tal-kumitati l-oħra. Aħna produċejna dan id-dokument ta' ħidma illi l-kollegi hawnhekk għandhom qudiemhom u dwar il-kontenut nixtieq ngħid illi il-programm ta' Stokkolma huwa programm ta' ħames snin fil-qasam ta' sigurtà u l-ġustizzja ċivili. Qablu kien hemm dak ta' Dehejk u qabel kien hemm dak ta' Temper. Jiena naħseb li huwa importanti li dwar dan id-dokumenti ngħidu Xini, xinu ma l-istennijiet tal-Unjoni Ewropea f'dak li għandu xieqsam sigurta u ġustizja kim morru l-ura l-1999 kienem xewqa ċara illi siru xie affarijiet fil-qasam tal-ġustizja li jgħin li ċittadini fil ħajta ta' kuljum tagħhom. Iżda l-enfasi issa imbidel wara il-11 ta' settembru. Hemm aktar enfasi fuq l-aspett ta' sigurta u l-ġlida kontra terrorizmu. Issa ninsabu fuqt fej għanna l-opportunità illi narġaw naħsbu għamil ġdijt, nibbilanċaw il-ħsib tagħna u nikkonċentraw aktar fuq iċ-ċittadini u iċ-ċittadini fil-ħajja ta' kuljum tagħhom u kif ukoll dwar id-drittijiet ta' ċittadini. Jina naħseb hekk inħarsu lejn id-dokument ta' Preżenza u dak tal-Kummissjoni. Nindunaw li dawn dawn l-istennijiet huma iffokati fuq id-drittijiet ta' ċittadini biex jippermettu li ċittadini kunu jistaw jinforzaw drittijiet tagħhom permezz tal-qrati. Il-ħaġa hija kollha iffukata fuq iċ-ċittadin. Hemm frażi li tgħid li npoġġu ċ-ċittadin fil-qalba tal-Ewropa. Nistgħu ngħidu dan smajneħ kemm il-darba, iżda anke jien ninsab xi ftit ottimista issa illi aħna ninsabu Eh, fil-xifer eh, l-iwa namlu xiftit ta' progress. Irridu nipermetu biex ċittadini jinfurzaw id-drittijiet tagħhom u din hija parti importanti minn xogħol ta' dan il-kumitat. Jiena meta produċej l-opinjoni rrid nara x-xogħol ta' dan il-kumitat u nara fejn irċevejna l-aktar ammont ta' petizzjonijiet illi jirriflettu dak li jinsaf fil-programm ta' Stokkolma. iġifiri fi klim. kliem. Jiena rrid nagħti ftit tal-pis aktar biex nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet u naġixxu dwarhom għalhekk ħataraw li fi dokument ta' ħidma aħna s-sottolina jajna xi oqsma l-eżerċizzju sħiħ għad-dritt tal-libertà tal-moviment nirċivu bosta petizzjonijiet f'dan il-komitat dwar din il-kwistjoni u kol dwar il-protezzjoni tal-minuri. Il-parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika tal-Unjoni hemm diversi kwistjonijiet eh, relatata ma' dan is-suġġett u hawnhekk ser eh, nissottolinja xi ħaġa li nittama li toħroġ mill-Trattat tal-Lisbona u din hija L-inizjattiva taċ ċittadin din dan huwa dritt li rridu nsemmuh hawnhekk bħala kumitat tal-petizzjonijiet. hemm kwistjoni relatati ma' eh, għarfien reċiproku u mal-politika tal-viża. Dawn huma kwistjonijiet fejn dan il-kumitat għandu esperjenza u jaf illi dini dawn u problemi li ċittadini tagħna. Għalhekk jekk il-programm ta' Stokkolma ser jaħdem irrid jieħu l-esperjenza kollha u jipprova jitratta dawn il-kwistjonijiet speċifiċi. Iżda ovvjament aħna f'dawn il-kwistjonijiet nindunaw li l-problema mhux forsi l-ħtieġa ta' leġislazzjoni ġdida, iżda eh, l-spiss tkun ikun hemm il-ħtieġa ta' implementazzjoni aħjar ta' leġislazzjoni li diġà teżisti. U għalek, fil-konklużjonijiet, fil-rekomendazzjonijiet, s-sibu li aħna namlu għacċara l-implementazzjoni apparti ewlenija mill-problema. Illi għalek irridu npoġġuha fil program ta' Stokkolma, jekk aħna ta' bilħa irridu natu ġustizzja u sigurta Ewropea li ċittadini tagħna. Fil-qosor dak dik kienet id-direzzjoni ta' dan id-dokument, aħna ninsabu taħt pressjoni biex nizguraw il-vuċi tagħna bħala komitat tinstema. Tlet komitati lenin ser ikunu qed jipproduċu ir-rapport tagħhom fit-8 ta' Ottubru. Huma ser ikollhom skadenza l membri fil-li dik ta' 22 Ottubru. Iżda jekk il-kollegi jaċċettaw dan id-dokument ta' ħidma, jiena naħseb illi hemm proċedura illi s-sekretarjat ser jgħidilna aktar dwara fej ser jgħidilna illi nkunu nistgħu naċċettaw l-emendi permezz ta' proċedura bil-miktub biex niżguraw illi l-opinjonijiet tagħna jaslu fir riżoluzzjoni ewlenija. dak kien malaj dak li kelli xinej tista jinxtaqt nejt li dan il-kumitat għandu ħafna esperjenza xjofri biex e, permezzi għaw kun jista jiġi stabili taħjar il-program ta' Stokkolma, grazzi. Köszönjük szépen az észrevételeket arról a... Grazzi ta' suġġerimenti tiak, tal-kommenti tiak. Dwar il-ħidma tagħna jina naħseb illi dan id-dokument huwa importanti. Jina naħseb li marridu qatt nissottovalutaw dan id-dokument issa f'dan is-seklu 21 għandna kontradizzjoni, irridu insibu ekwilibrju bej l-istogri fil-kriminalità internazzjonali u l-ħelsin ta' ċittadini u il-privatezza tagħna. Dan huwa wieħed mill-punti ewlenin tal-kompetenza tal-Kumitat Libe. U aħna soddisfatti li eh, dokument dek importanti bħal dan wasal ukoll għandna hawnhekk. Jiena nistaqsijek jekk hawn xi ħadd mill-Kummissjoni Ewropea li jixtieq jintervjeni. Yes. Madam Jaguzo. Iva, Signora Jaguzo. Tisa prezenti għonek? Id-dispeċini li marajtek, xek joġbu. Grazzi. Signora President, jena nishtiq nifraħlek. Nishtiq nawguralek ta' din l-ewel darba li inti edawnek ti presjedi l-seduta tana. Nishtiq nirringrazzja u kol lill-Onorevoli Wallis. Ta' dan id-dokument hekk konkret illi jurina ir-rieda tal-Kummissjoni Ewropea għal programm ta' Stokkolma. Issa, Qabel ma nitkellem dwar l-elementi speċifiċi li semmit l-Onorevoli Wallis, nixtieq nagħmel xi kummenti ġenerali dwar il-programm. Il-Presidenta Zvediża daħlet fil-fażi ta' konsulta, bdiet il-konsultazzjoni għat-fassil tal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew il-limba sejrin jiġu approvati mill-Kunsill f'Diċembru, fl-10 ta' Diċembru. Bat ser jittieħdu l-azzjonijiet kollha meħtieġa biex jibda jiġi mwettaq il-programm ta' Stokkolma u fl-aħħar tax-xitwa ser jiġu prezentati serje ta' proposti li jumbat ser ukoll jindbatu fl-attenzjoni għall-attenzjoni tal-Kunsill f'Jannar. Bat se nistabilixxu wkoll għanijiet politiċi tagħna u t-tifsira tal-inizjattivi kollha u l-miżuri konkreti li jiġu mwettqa mill-Unjoni Ewropea u mill-Istati Membri. Issa dwar il-kontenut aħna tassew sodisfatti għaliex jidrilna li dan it-test dan id-dokument isemma il tħassib tagħna dak li aħna nixtiequ li jkun hemm fil-programm ta' Stokkolma. Il-Viċi President Barro għal dan f'diversi okkażjonijiet il-politika tal-libertà, sigurtà u ġustizzja u affarijiet interni issa għamlitu żmiena u wasal iż-żmien biex naraw flima stadju ninsabu għaliex dan immiss il-ħajja ta' kuljum, jolqot il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini, rapport tal-onorevoli Wallis dan jesprimih b'moċċar. Jum wara jum iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea ikollhom iħabtu wiċċhom ma' bosta problemi illi eh, għandhom x'jaqsmu mal-ambitu tal-JAI. Mill-programm ta' Stockholm ħarġu bosta elementi illi jinsabu f'dan il-dokument tal-Onorevoli Wallis iġifiri li naddetikaw iktar attenzjoni għat-twettiq. Fl-aħħar 10 eh, snin kien azzjoni leġislattiva stretta ħafna illi però din eh, dawn il-leġislazzjonijiet kollha jridu jiġu b'xi mod ieħor imwettqa. Il-Kummissjoni għamlet id-direttiva 2004-38 dwar il-moviment ħieles u eh, ippubblikat direttivi, direzzjonijiet illi ser jgħinu għal ser jiffaċilitaw it-twettiq tal-direttiva. Nofs il-proċeduri ta' ksur illi id-DG tal-JHA tieħu ħsieb huma dwar l-applikazzjoni ta' din id-direttiva. Għal daqstant huwa importanti illi nsegu b'attenzjoni kbira kif qed tiġi implementata din id-direttiva kif ukoll nagħtu każ il-miżuri paralleli. Aħna wkoll joġobna l-fatt illi nitkellmu dwar l-arfin reċiproku tal-latti ċivili. Din hija dan huwa suġġett kumpless għaliex ivarjaw bejn stat membru ieħor. Iżda rridu nagħmlu progress f'dan f'din id-direzzjoni. Għaliex ma jridx ikun sekk komplikat li wieħed jikseb għad ċivili f'stat membru ieħor. Issa l-politika ta' sigurtà, ġustizzja u sigurtà irridu dejjem jikunu marbuta ma' oqsma oħra tal-politika. Il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni tisħaq dwar dan l-aspett liktar dwar il-protezzjoni tal-minorenni, il-programm ta' twetti tal-protezzjoni tal-minorenni jorbot ukoll ma' aspetti oħra li mhumiex bil-fors eh, jitrattaw loqsma ta' sigurtà ġustizzja. Iżda għandhom għanijiet oħra. Suġġeriment ġenerali, il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ġiet infasla biex tkun neutrali fir rigward ta' trattat ta' Lisbona, ġifiri aħna fassalna għanijiet illi jistaw jinkisbu, nistaw nilħquhom b'mod aktar faċli E, kif jidħol fis-seħ it-Trattat tal Lisbona u dan ser inkun nafuh fi ftit tal-ġranet oħra. Jekk dan jidħol fis-seħ e, jitħaffu ħafna miżuri, serja sieħa ta' miżuri, u nittamaw li jekk isir għal dan stand nixtieq nirringrazzja għal darboħra ir-rapporter u l-Parlament Ewropew. Naf li l-Presidenza Svediża għandha intenzjoni taħdem magħkom mill-qrib biex intejbu aħjar dan id-dokument tal-programm ta' Stokkolma. Grazzi tassew, Signora Guzu, tal interventijak tiegħek. Issa, il signora Koordinatriċi jekk joġobha. Grazzi, sur Sinjora President, grazzi Signora Wallis u tal-ħidma taħħa. il-mar li ma nesċinix nitraduċu dokumenti fl-isna kolla. Mux dejjem jirnexxina sfortunatament. Dwar l-inqedu ċittadin fil-qalba tal-Unjoni Ewropea naħseb li dan huwa importanti. Jekk inħarsu lejn is-suġġetti eh, li huwa hawnhekk aħna nafu li qed nitkellmu dwar il-petizzjonijiet u għalhekk iċ-ċittadini huma importanti. Punti ieħor li ta' sewwa sensittiv f'pajjiżi huwa ir-rikonoxximent tal-żwieġ ċivili għall-imsieħba tal-istess sess. Din hija sensittiva ħafna f'pajjiż u dan l-aħħar kont fl-Assembleja Nazzjonali fi Franza u kien hemm dibattitu dwar dan is-suġġett. Dan jorbot ukoll mas-suġġett tal-ġenituri tal-istess sess un naħseb li huwa meħtieġ l-Unjoni Ewropea toħroġ b'soluzzjoni għall-Istati membri. Fi Franza kellna kwistjonijiet ta' fiskali u dawn naċċina nitrattawhom permezz ta' pakket ta' posta jiena nixtieq nara aktar minn dan it-tif dan id-dokument u grazzi tal-li tajtni l-opportunità li nitkellem dwar dan. Grazzi Fil-kommenti tijak inti tkellim dwar id-drittijiet għal ħelsien is-sigurta u l-ġustizzja. Jiena qed nħares lej sur David. Issa, fidejk fidejn il-membri tal-Parlament, fidejn il-membri ta' dan il-Kumitat biex jistaqsu l-mistoqsijiet jagħmlu il-kontribuzzjonijiet tagħhom. Jiena naħseb li dan huwa l-istadju fejn iva tistgħu tagħmluh. szó. Ha egyelőre nincs hozzászólás, akkor vissza... Jekk ma wħat jixtieq jitkellem, nixtieq ngħaddi l-kelma lir rapporter Sinjura Wallis biex tagħtina l opinjoni tagħha. Grazzi, mhux ser indawimkom wis, um, jidher li l-Kummissjoni qiegħda tappoġġa l-approċċ tagħna, grazzi għall kummenti tas Sinjura Gruetz, Allura jekk dini l-idea ġenerali naħseb nistgħu nkomplu nimxu għabbażi tal-dokument ta' ħidma, skużawni għat-traduzzjoni, però ma fussin bil-ħin. Pero nistaw naddottaw dak li hija naħseb proċedura bil-miktub u s-segretarjat forsi jista' jgħidilna x'jaħsbu li ser, ser jiġri ftit ieħor. Grazzi, il-segretarjat qed jaħdem ma' tlet komitati responsabbli fuq dan. l-afko fostom u Biex bekk nkunu nistaw natu l-input tagħna bħala kumitat fil-preparazzjoni għal riżoluzzjoni, però ovvjament ma nistawx nikkonsidraw l-ebda menda possibbli għal bażi tar-rakkomandazzjonijiet li hemm fuq il-dokument taħid ħidma sakemm ma jkollna l-abbozz tar riżoluzzjoni. Dina da mhijiex disponibbli u meta tkun disponibbli titqassam il kumitat kollu. U nissuġġerixxu wkoll li għandna laqa straordinarja f'Strasburgu fit-19 ta' Ottubru ħanintaqaw għal raġunijiet differenti, però jista' jkun ikolla l-opportunità li nkunu nistgħu nitkellmu dwar dan f'dik il-ġurnata. La darba jkollna la bozza riżoluzzjoni disponibbli għal membri kollha, għabażi ta' dik mbagħad ir-rapporter jikkonsulta l-gruppi differenti biex jara xem bżon li jiddaħal fil-dokument u jabbozza għamandi mhux ħafna imma ftit emendi li jirreflettu l-opinjonijiet tal-gruppi differenti politiċi jiġu approvati mill-koordinaturi tal-gruppi u mbagħad inkunu nistgħu nimxu minn hemm. Sakemm nerġgħu nintaqgħu fit-3 u r-4 ta' Novembru dan ħajkun tartwis allura irridu nippruvaw insibu soluzzjoni pragmatika u bilanċjata li tiġi approvata mill-gruppi politiċi kollha biex ikollna l-emendi neċessarji biex bekk ikun nistgħu nixxu l-qudiem. Bħala prekawzjoni għanna l-autorizzazzjoni li s-sinjura Wallis eh, għaddiet eh, li l-gruppi biex u ma jkun jafu fi xitred niddiskutu l-lum un bat skon fil-gwajt ta' traduzzjoni la darba jkonna dawn traduzzjonijiet disponibli ser inqasmuhom lil membri u li sostituti kollha tal-kumitat biex ikunu jistaw jaħdmu għabbażi ta' dan id-dokument fil-lingwa tagħhom. Grazzi. Grazzi. Nasab li għanna nir-ingrazzjaw li Sinjora Wallis u l-dokoll li taw il-kontribut taħħom għal-rimarki u l-kommenti taħħom. Issa s ser għala diskussjoni fu uh, eh, dan il dokument u nispera li kunem hemm jina l-kulħat eh, biex uh, tifmu dokument sew. Mbagħad uh, jiġu diskussi fil-komitati differenti, gruppi differenti, eh, jaħdmu fuq il-punti tagħhom u fuq ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom. Issa nixtieq eh, li ngħaddu għal petizzjonijiet tal eh, tassa fil-qasam tal-protezzjoni ambientali. Ser niddiskutu l-ewwel petizzjoni 650-2008 ta' Sur Billy Leonard mill-Irlanda jataw nishtiq n-naddilu il-kelma jekk joġbok għandek ħames minuti biex tippreżenta il-petizzjoni tiegħek. Jekk jogħġbok, Sur Leonard, grazzi ħafna. Signora President, nifraħlek għal pożizzjoni tiegħek dan il-Kumitat Ferm Importanti. Jiena kunsiller lokali f'żona jisima Korean. U din relata ħafna ma' din il-petizzjoni din iż-żona. Din hija komunità żgħira ħafna li qed tiffaċċa prospett ta' erba' eh, siti eh, tal-iskart għandi informazzjoni skont dan is-sit u direttivi u x'każijiet li ġew segwiti diġà. Meta tkellimt uh, fl-2009 naf li kien hemm dokument li ġie mqassam lill membri tal-kumitat, però mhux se nidħol biss dettal. Issa fir-rigward tal-waste uh, management sites nixtieq ngħid sa mill-bidunet li Dan mjux nimbizim ġifiri l-approċ ta' not in my backyard. Għaliex dinja komunità li diġa kella sit talent fil għal ħafna snin. Soffriet ħafna, kien ħafna diffikultajiet minħabba l-mod ta' kif dan is-sit talent fil ġi operat. U għal daqstant nixtieq ngħidilkom biċ-ċar li dan mhuwiex każ li aħna ma rridux responsabilità bħala komunità jew li nibatu għamx imkini għax ma għamx wara l-bib tad-dar tagħna. Ġifieri din hija sitwazzjoni kif inhi. Dan huwa sit li qed joħloq ħafna problemi li qiegħed f'Cregmore Road u kien hemm ħafna prassi ħżiena eh, f'dan is-sit matul is-snin. Kien hemm ħafna l-menti, kien hemm ukoll il-menti għand l-ombudsman. U f'ċertu perjodu dan is-sit ukoll ingħalaq kien. Il-sit ukoll spiċċa il-ħabs. Il-manager bħalissa huwa il ta' dak iż-żmien huwa dak preżenti tal-Craigmore Roadside. Ġifieri għandna ħafna storja wara din Dan kollu kien għaddej fl-2006 u waqt dan il- l-autorità tal-ambjent qalet li m'hemmx bżonn ta' applikazzjoni tal-landfill. U għaliex dan ġeneralment nagħmluha għal-bini. Issa f'dak l-istadju fl-2006 permezz ta' dikjarazzjoni li din l-applikazzjoni ma kienx neċessarja u ma kienu qegħdin jgħidu wkoll ma kien hemmx bżonn ta' eh, assessjar tal-ambjent Ġifiri kena sit kbir ħafna li jista jieħu 200.000 tunnellata kull sena li reġet infetħet. U Din kienet fuq deċiżjoni sa l-1976. Ġifiri dawn l-standards ta' dak iż-żmien ġew applikati għal dan is-sit li reġan fetaħ f'din iż-żona u l-komunità qed tħossha ħażin ħafna li dan kollu ġara li ma kienx hemm assessjar eh, tal-impatt fuq l-ambjent u jiena nfasizzajt dan fid-dokument tiegħi. L-istess eh, persuna riċentament applikat għal eh, zida fin-numru ta' skart li ser jittieħed f'dan is-sit. U aħna ħsibna li din ser tkun emenda żgħira sakemm ikun hemm talba min-naħa tal-pubbliku Però għal darba ħreġa ma kienx hemm applikazzjoni għalkemm in-nies ilmentaw. Issa l-autorità bidlet femta u qed tgħid li rrit ikun hemm applikazzjoni. iġifiri inbidlet ftit is-sitwazzjoni. Nixtieq ngħidilkom issa dwar it-tlet siti tal-iskart l-oħrajn. Tnejn minnhom għandhom l-applikazzjonijiet tal-liċenzja. -tal Waħda minnhom ħadd jieħu 60,000 tunnellata kull sena u l-oħra 0.5 miljun kull sena. Issa waħda minn dawn it-tnejn hija dak li insejħula l-endfil li se servi għal seba' kunsilli. Din hija żona ta' ferm sabiħa, natura sabiħa hemm infrastruttura li qed taffettwa il natura ħafna ħafna nat natura tal-żona li ġena u dawn huma kwistjonijiet importanti ħafna għalina. U minħabba l-istorja ta' kif l-autorità eh, aġixxiet aħna rridu li l-Komitat tal-Petizzjoni jinvestiga iktar u jassigura li d-direttivi tal-Unjoni Ewropea jiġu applikati kif waqt li dawn il-kasijiet qed jiġu proċessati. Għandna pereżempju e, eh, jiena ktibt lil ministru tad-Dipartiment biex japplikaw l-istandards ta' direttivi tal-Unjoni Ewropea. Jiena irċivejt risposta, però l-ebda direttiva tal-Unjoni Ewropea ma ġiet imsemmija għawek fir-risposta tiegħu. Jiġifieri, l-standards u l-kriterji ta' direttiva tal-Unjoni Ewropea miħomx qegħdin jiġu applikati u jidher biċ-ċar. Waqt li dawn l-applikazzjonijiet qed jiġu proċessati. Ġifieri, irridu naraw li xini l-opinjoni tal-Kommissjoni u aħna ħassejna li l-opinjoni tal-Kommissjoni ma kienx da. ma kienx waħda ħażina. Għaliex dan irrid isir bħalma jsir f'ħafna direttivi oħrajn ħana allura qed nagħmlu appell il kumitat tal-Petizzjonijiet u l-Kummissjoni biex ikompli għamlu investigazzjonijiet f'din il-petizzjoni u nafu li n-nies ta' dan il-lokal ser ikunu grati ħafna jekk din l-investigazzjoni issir. Grazzi. Azt hiszem, hogy egy ilyen logikus, világos. Grazie ħafna. Nista' nifhem li dan huwa raġunament loġiku U aħna kurjuża ħafna biex inkunu nafu x'taħseb il-Kummissjoni Ewropea dwar dan. Għandaq stant, sur Bazzi Sekjoġbok, jataw, fisem il-Kummissjoni biex jagħti l-kontributi tiegħu. Grazzi ħafna, Signora President. Sur eh, Diaz fil-fatta wekkaw żewġ eh, partijiet tal-leġizlazzjoni involuti dik id-direttiva tal-landfills u l-oħra fuq eh, l-assessjar tal-impatt. Jiena se nitkellem fuq l-aspett tal-direttiva mbagħad il-kollega tiegħi jkompli eh, jitkellem fuq l-aspett liħor tad direttiva. Annes wieħed fil-rigward tal-Landfill Directive 99 stroke 31 jitkellem fuq il-landfills, fuq il-post tal-landfills u fil-fat huwa fidejn l-autorità nazjonali biex tagħti autorizzazzjoni li din ma mhux qed toħloq riskju ambjentali serju. Issa skont id direttiva tal-landfill m'hemmx rekwiżiti speċifiċi fir-rigward tad-distanza li jridu eh, jiġu eh, rikonoxxuti fir-rigward tas-siti tal-landfills nixtieq insemmi eh, artiklu importanti ħafna artiklu 7 li jismu Application for Permit. Application for Permit suppost għandu jkollu assessjar tal-impatt jekk biex nkun nafu jekk il-landfill tikkwalifikax skont eh, direttiva 85/337 dan għandu effett skont eh, kif qed jgħid eh, il-persuna li qed tagħmel petizzjoni. Issa skont eh, l-informazzjoni li kellna sissa mis-servizzi aħna nafu li għadu kmini wis biex nindunaw li l-ksur tal-Landfill Directive sar. Għadna ma nafux. Issa, jekk il-persuna li qed tagħmel petizzjoni tatina aktar informazzjoni li turi li kien hemm nuqqas fl-maniġjar tal-dan is-sit li qed jopera, Umbaħt inkun nista nidħol iktar fid-dettal, nanalizza iktar fid-dettal kif dan is-sit eh, operazzjonali qegħdin jiġi maneġjat jekk hemm xi violazzjoni, xi ksur fid-direttiva tal-landfills u jekk il-Kummissjoni għandiex tieħu miżuri għal Għaldaqstant, dan kollu li għandi xinajt sissa dwar il-Landfill Directive u l-kollega tiegħi ser jitkellem iktar dwar eh, l-assessjar, direttiva tal-assessjar tal-impatt. Grazzi ħafna. Issa dwar eh, id-direttiva tal-assessjar eh, tal-impatt Mm, Dini għal iktar ħaġa li qed eh, tinkwieta lil eh, dawk li qed jagħmlu petizzjoni. Issa għandna żewġ aspetti l-ewwel waħda hija l-aspetti kumulativi ta' ċertu siti għandhom jittieħdu konsiderazzjoni meta niddeċiedu jekk eh, assessjar tal-impatt ambjentali huwiex neċessarju sa skont l-informazzjoni li għandna għas-sit ta' Camp Road hemm bżonn ta' full planning application u wkoll assessjar tal-impatt u dan sar fl-2009 f'Marzu tal-2009 ġifieri nafu li fil qasam qafas ta' dan eh, l-evalwazzjoni eh, l-effetti kumulattivi ta' dan eh, ta' dan il-landfit ser jiġu assessjati ser jitħdu konsiderazzjoni issa s-fil rigward iż-żewġ proġetti l-oħrajn li hemm li skont l-informazzjoni li għandhom kien hemm l-ebda applikazzjoni, aħna nistgħu nassigurawkom li l-kwistjonijiet tal-effetti kumulativi ser jittieħdu konsiderazzjoni u nisperaw li eh, l-awtoritajiet tal-Irlanda ta' fuq ser jieħdu dan in konsiderazzjoni u jiddeċiedu fuq eh, l-assessjar tal-impatt ambjentali. Ġifiri, minnaħa tal-Kommissjoni għad diffiċla ħafna li nistabilixxu ksur, però jekk il-persuna tagħmel petizzjoni waqt il-proċedura ta' l-applikazzjoni kun jista' jagħtina aktar informazzjoni bħal pereżempju mhux se jkun hemm jgħajjej għal xi sit partikolari jew inkella għal istudju tal-ambjentali mhux qed jieħu in konsiderazzjoni l-affetti kumulattivi, allura l-Kummissjoni mbagħad tkun lesta li eh, tinvestiga iktar dan fid-dettall. Grazzi. Grazzi ħafna. Aħna grazzi għal-rappresentant tal-Kummissjoni għal-kontribut eh, tiegħu u għall-approċċ flessibbli tiegħu issa għabbażi ta' dak li smajna inħossu li l-pożizzjoni tal-Kummissjoni u l-opinjoni tal-petizzjonant huma xifti differenti, divergenti fuq ċertu punti u fuq ċertu punti oħrajn huma lesti li jagħmlu iktar riċerka biex isibu iktar fatti, biex joħorġu biktar argumenti u naħseb allura dawn jistgħu jgħinu biex jikkjarifikaw is-sitwazzjoni. Għaw għor li jixtieq jikkontribwixxi? Grazzi ħafna. Signora President, jena naħseb li kun ferm importanti li konna iktar informazzjoni dwar dan fi diskussjoni tagħna dal-ħodu fuq direttiva oħra fuq l-istudju fi rigward direttiva tal-abitat, iż-żewġ punti li tqajmu fid-diskussjoni tagħna kienu li nieħdu konsiderazzjoni l-effetti kumulattivi u wkoll l-istati membri, tendenza tal-istati membri li jagħtu priorità l-aspetti ekonomiċi uh, kontrarju għal eh, aspetti tal-ambjent, ta' protezzjoni tal-ambjent. U għacċar li xi siti tal-landfill mm, eh, għadhom miftuħ allura il-kwistjoni għadha għaddejja għal daqstant il-Kummissjoni għandha żommajnija fuq din il-kwistjoni. Aħna ovvjament rridu li l-Komissjoni tikseb iktar informazzjoni mill-awtorità lokali u aħna wkoll nkunu nafu qed jgħidu l-awtoritajiet lokali dwar dan. Uħut minnhom għadhom mhux finalizzati, issa fi rigward dawk li mhomx qed jaħdmu, il-Komissjoni eh, għandha informazzjoni dwar dan, naħseb li huwa importanti ħafna li s-Sur Leonard fil-fatt għalenna li fil-każ ta' sit eżistenti ġifir fej għat jaħdem fejn ir-residenti kellhom esperjenzi korra ħafna u fejn l-autoritajiet, id-dipartimenti tal-gvern kienu fil-fat ser jippermettu mhux biss li jerġa' jinfetaħ dan l-impjant mingħajr assissjar tal-impatt ambjentali, kienu wkoll ser jippermettu għal estensjoni u iżidu il-tip ta' skart u l-volum ta' skart eh, f'dan l-impjant. U jena ma naħsibx li din hija koincidenza li il-ġurnata qabel din il-petizzjoni ġiet fil-komitat din il-deċiżjoni imbidlet. Allura naħseb dan huwa punt importanti ħafna fir rigward tax-xogħol ta' dan il-kumitat. Issa fir rigward ta' dan kollu aħna għalulna li ser jamlu l-applikazzjoni tal-planning sħiħa, pero ma għalunniex li ser ikunem assessjar tal-impatt ambientali fuq id-deċizjonijiet eh, jew inkella applikazzjoni biex jikunem zida eh, fid-daqs jew fit-tip ta' skart eh, li jikunem fl-impjant. U lanqas ma għalulna xejn fuq il-fatt li dan is-sit kellu l-permess li jerġa' jinfetaħ mill-ġdid mingħajr valutazzjoni u assessjar tal-impatt. Ma għalunna xejn dwar id-daqs tal-impjant. Tal Jiena tkellimt ma' residenti hawnhekk f'rigward ta' dak li jaddew bindu minħabba dan kollu fil-passat, kellhom pereżempju nets fid-djar tagħhom u fl-iskola u kien hemm ħafna mart, ħafna diarrea, ħafna affizzjonijiet tal-għajnejn U daw kollu affarijiet eh, importanti u rridu nirndunaw li għanna noqdu attenti għal dan il-fattur għaliex din il-komunità issa għanda dan il-numru ta' applikazzjonijiet fuq dan is-sit mingħajr l-effett kumulattiv ma qed jittieħed għal daqstant jiena nitlob lill-Kummissjoni eh, x'jażbu dwar dan għaliex jirreferu għal risposta tagħhom inizjali għal Sur Leonard li għandu jkun hemm assessjar tal-impatt kumulattiv u jgħidulna jekk jaqblux jew le li dan għandu jkun ukoll il-każ bl-applikazzjonijiet l-oħrajn. Grazzi ħafna. Naħseb li ikun utli jekk inkomplu billi naddu l-kelma lil uh, kellima oħrajn għax forsi jridu jistaqsu domandi lill kummissjoni Mbagħad insaqsu lir rappreżentant tal-Kummissjoni biex jirrispondi is-sur Tobajzi Kjoġba. Grazzi, Signora President, jena naqbel bisħieħ uh, mal-kollega tiegħi. Jena għandi domanda ġenerali din tassibni ħafna. Jekk l-direttiva tal-inċeratur ta' skart u direttivi l-oħrajn jaħdmu, jew le, din il-petizzjoni hija waħda leġittima. id-direttivi ma jagħtu l-ebda kontribut għal prevenzjoni. Mhux qed eh, iwaslu għal prevenzjoni ta' effetti negattivi fuq il-protezzjoni tal-ambjent. Għal daqstant, jiena nipproponi, Signor President, li il-Kumitat tagħna Fil-Kumitat tagħna hemm ħafna sitwazzjonijiet simili, hemm ħafna petizzjonijiet jina xtaqt li kunem kooperazzjoni mill-Komitat tal-Ambjent. Għaliex aħna maħniex qed niprovdu għal prevenzjoni għawek, mhux qegħdin nipprevjenu il-ħsara tal-ambjent. Issa fil-petizzjonijiet l-oħrajn ukoll ġili nejdu li memx bizziet argumenti li jeprovaw li jett istiħsara l-ambjent. Iżda, jekk ikunem investiment jew xi proġett, ma tistawx hawnhekk tippruvaw li hemm ħsara lill-ambjent li qed issir ħsara lill-ambjent. Huwa ċar li jekk hemm eh, parks pereżempju naturali f'ċertu żoni protetti jew jekk hemm permess għal bini f'din iż-żona allura jfisser li id-direttiva mhux qed taħdem tajjeb. Għal daqstant, rridu nsaqsu domanda jekk id-direttivi tagħna u miex qed jaħdmu biżejjed u qed ikunu biżejjed effettivi li jipprevjenu l ħsara lill-ambjent għaliex hekk mhux qed isir dan ma nistgħux nagħtu risposta tajba lil petizzjonanti. Irridu Inżommu għajnina miftuħin fuq din is-sitwazzjoni ħafna. Grazzi. Nidru li qed nifmu l-argumentazzjoni u forsi għandek raġun ma nistax nġudika u għet nħares hawn lejn il-kap ta' segretarjat biex nistaqsi jekk il-kumitat tagħna l aħħar mill-aħħar hux kompetenti biex jirrevedi direttivi jew jagħmel emendi. Jien naħseb maħnix kompetenti dan ir-rigward. Kif għal is-sur ta' Bajdi, aħna ħarasna lejn l-Afnizzal u eh, deċidejna li nżuru dawn is-siti ta' inċeneraturi u ħafna drabi aħna favur din il-petizzjoni. Din hija xi ħaġa li eh, jnija fl-imoddi u ġiet msemmija fil-rapporti tal-proġetti. Id-definizzjonijiet bejn id-daqs tal-distanza ta' siti ta' l-iskart mhumiex qed jiġi definiti sew, ma jkunux ċari x'inhuma d-distanzi qatt ma tkun ċara fil-fatt. U għalhekk aħna nirreferu b'mod regolari l kumitat Envi għaliex huwa għandu l-kompetenza f'dan ir-rigward biex jirrevedi xi leġiżlazzjoni fil-ġejjieni. Fix-xandir f'dan ir-rigward Mbagħad naħseb li l-Kumitat u Segretarjat u aktar normali għalih li ħares lejn il-dettalji tal-każ. F'dan il-każ jikkuntattja l-Uffiċċju tal-Irlanda ta' fuq u jagħmel kummenti uffiċjali li jkunu disponibbli għal kumitat biex bekk kulħadd ikun ċar kollu ċar qudiem li dan il-kumitat qiegħed iħares il qudiem u qed jagħmel l-almu tiegħu f'dan ir-rigward. Mbagħad naraw li ma segwitu aħjar u l-iktar wieħed xieraq. Il-mikrofonu jekk jogħġbok? Skużawni, tajt il-President. Iva ħat nota tal-fatt li l-Kumitat qiegħed ħejji biex jagħmel kuntatt mal-uffiċċju tal-Irlanda ta' fuq biex jistaqsihom għal pożizzjoni tagħhom. Jiena kont se lejn l-aħħar. Hemm xi kummenti oħrajn? din fir-rigward din il-petizzjoni jekk le nixtieq nagħti l-kelma lill-rappreżentant tal-Kummissjoni biex tkun jista' jwieġeb għad-domandi. Grazzi, Signora President. Fir-rigward id-domanda tas Sur Brin, jekk hemmx bżonn EIA, Skont l-annes wieħed ta' direttiva EIA, dan din l-evalwazzjoni hija obbligatorja fir-rigward l-installazzjonijiet ta' rimi ta' skart tal-inċeneraturi jew inkella l-ġestjoni tal-iskart. Hawn qegħdin nitkellmu dwar proġetti tal-landfills, direttiva teħtieġ proċedura ta' screening li tivalwa jekk hemmx effetti ambjentali importanti. Għalhekk mbagħad hemm bżonn l eia fl-aħħar mill-aħħar. Id-direttiva turi biċar il-kriterji ta' effetti kumulativi għalek nemmen li dawn il-kriterji ridu jusa bis-serjetà kollha mill-awtoritajiet meta jiddeċidu jekk l-landfill għandix effetti importanti jew le. Issa nitkellem bil-Franċiż biex iwieġeb l-sur Baġi. Fir rigward il-mod kif nistaw niprevenu dawn id-direttivi, hemm il-direttiva 85337 u direttivi oħrajn kif ukoll għodot oħrajn li għandhom rwol ta' prevenzjoni għaliex għax jintorizzaw jintroduċu proċedura ta' autorizzazzjoni ma' l-autoritajiet ambientali u konsultazzjoni u għalhekk il-proċedura kollha hija li intervjenu biex nevitaw li kunem ħsara ambientali. fir rigward il-EIA, il-Kummissjoni publikat rapport fl-2009 u fil-bidu tas sena l-Kummissjoni stqarret li ħat t-sottomettija. fir rigward il deċiżjoni jek tiġi emendata jew le. L-aspett kumulattiv huwa aspett ambjentali u dawn huma importanti ħafna u jekk il-Parlament għandu xi kummenti li li jagħmel nkunu lesti li neħduhom in konsiderazzjoni. Grazzi ħafna. L-aħħar nixtieq ngħaddi l-kelma lill-petizzjonant nixtieq nirringrazzjah fisem kulħadd tal-li ġi hawnhekk fil-kumitat tagħna. Nixtieq ukoll nisma' l-impressjonijiet tiegħu jekk dan din id-diskussjoni żidiċ aktar informazzjoni għal punti di vista tiegħek u jekk hemm bżonn diskussjonijiet fil-ġejjieni. Grazzi President, nirringrazzja l kulħadd tal-kontributi Sivja huwa minnu li f'din iż-żona fl-Irlanda rridu li waslu rridu li waslu l-leħen tagħhom u li aħna nisimgħuhom. Kien hemm numru ta' punti li nixtieq nitkellem, diġà kien hemm eh, punt fuq rigward l-opinjoni fl-2006 meta kien hemm l-eluq tas-sit. Wara li reġa' infetaħ imbagħad kienet xi ħaġa ġdida l-komunità pubblika u anke għalija u l-fatt li l-IA ma seħħx fl-2006 kien ksur u dan għandna nagħmlu investigazzjoni dwaru. Għax dan fuq il-livell lokali ħafna u ħafna domandi li fl-aħħar mill-aħħar isu ma kienx hemm bżonn ta' EIA. Din irridu nisfidawa din l-opinjoni. U issa rridu nagħmlu xi ħaġa. Jekk nagħmlu xi ħaġa nkunu qegħdin namlu nagħtu sinjal ċar għas-siti kollha ta' ġestjoni tal-iskart. Tieni punt nishtiq nixtieq nagħmel huwa dan. Nemmen li minn din id-diskussjoni ħareċ kwistjoni ħarġet kwistjoni ċara. Fl-aħħar ħalseħ eh, evalwazzjoni tal-impatt. Iżda x'inhu l-kriterji? Kif tkejjel l-effett kumulattiv f'din iż-żona b'dawn in-numri ta' applikazzjonijiet ta' siti potenzjali? Il-Ministru kifet ma setax jikwota xi ħaġa konkreta mit-tweġiba tiegħu. U fir-rigward il-kejl naħseb li m'hemmx situazzjoni ċara u għalhekk il-Kummissjoni u dipartimenti lokali jridu jkunu jafu x'inhu l-kriterji u dan għandna niċċarawh. Irridu nkunu oġġettivi ħafna fiħsib tagħna biex bekk ċittadini jkunu jafu li nimxu b'mod ġust. Naħseb li d-diskussjoni kienet waħda siwja ħafna, kienet waħda tajba ħafna, naħseb li hemm bażi sabiex nimxu l-qoddim u naf ċert li jekk din il-petizzjoni titieħed bis-serjetà u tkompli titmexxa naf li n-nies ta' dik il-komunità ikunu grati ħafna. Grazzi ħafna. Issa naddu għal petizzjoni li jmiss mill-Irlanda wkoll. Sottomessa mill-Sur David Rogers. Timwessija li kien hemm xi tibdiliet l-ewwel nett mhux il-petizzjonant li ħajitkellem iżda s-sur Cashman li ħajrepreżenta l-Kummissjoni. Dan għaliex il-petizzjonant mhux preżenti u għalhekk ir-rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea ħajtkellem. Sur Cashman. Grazie, Signora President. Pal petizzjoni ta' qabel din il-petizzjoni għandax taqsam ma' kwistjonijiet tal-ġestjoni ta' landfill fl-Irlanda. Did-darba fl-Irlanda, fin-nofsenar tal-Irlanda din il-petizzjoni u rrit tħassibit serji dwar l-irwejja jintnu u l-ħsara l-ambjent fil-landfill li jinsab fil-konteja tal-Grigal tal-Irlanda. Il-petizjonanti kienu eh, mħasba u l-Komissjoni wkoll imħasba li hemm ksur u m'hemmx konformità f'tar-regoli. Fil-rigward id-direttiva tal-landfill, rridu li tkun relattiva ħafna, li tkun tapplika u din tistabilixxi kundizzjonijiet ċari fil-rigward il-ġestjoni sigura tal-landfills biex nkunu nistaw nevitaw eh, fastidji ambientali, affarijiet li jdejqu l ċittadini Is-soċjetajiet qegħdin jikkonfermanna u dawn huwa fatt li hemm landfill awtorizzata f'dan ir-reġun. L-awtorizzazzjoni nħarġet fl-2003. L-awtoritajiet irlandiżi konfermaw ukoll li kien hemm numri kbar ta' elmenti dwar problemi ta' ordni fil-landfill fil xhur bikrin ta' sena 2007. Landfill qed tiġi imħadma mill-autorità lokali il-kunsill tal-kontea u hija mbagħad l-Aġenzija tal-Protezzjoni tal-Ambjent -tal li toħroġ il-permess u hija responsabbli li tiżgura li jkun hemm rispett għal kondizzjonijiet tal-permess għal ġestjoni tal-iskart. Wara li l-menti li saru mir residenti lokali L-Aġenzija tal-ħarsin tal-ambjent għamlet inkjesta ġimuri li kien hemm tħassibit serji reali dwar din il-landfill u dwar il-prattiki u l-kontrolli marbuta mal-ġestjoni tal-gassijiet fil-landfill. L-Aġenzija għamlet numru ta' zjarat inkluż Zjara ta' esperti marbuta mal-ġestjoni tal-gassijiet u l-arranġamenti tal-gassijiet u għamlet numru ta' rekomandazzjonijiet speċifiċi għall-autoritajiet irlandiżi. L-autoritajiet irlandiżi jgħidu li dawn ir-rekomandazzjonijiet ġew implementati jikkonsidraw ukoll li l-problemi issa ġew meluba grazzi għal dan l-intervent minn naħa tal-EPA u qegħdin jiġbdu l-attenzjoni li fl-ewwel ħames sitt xhur tal-2007 li PA rċevit 18 il-ment u dawn niżlu lejn il-tin nofs tas-sena. Din hija sitwazzjoni kif ġiet diskritta l-inna, Sinjura President, u biex nala, biex namel sommarju, u għacċar li kien hemm problema ta' eh, rwejja jintnu f'dawn il- f'dan il-landfill fil-nofs fl-ewwel nofs tal-2007 l-awtoritajiet ikkonfermaw li għamlu intervent li ttieħdet azzjoni sabiex jindirizzaw din il-problema u dan l-element minn dak iż-żmien ma smajna xejn ma kellna l-ebda informazzjoni dwar il-problemi speċifiċi li setaw għadhom hemmhekk f'dak il-landfill. Grazzi. Grazzi ħafna. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jagħmel kontribut tiegħu jew jitkellem? Jekk ħadd ma jixtieq jitkellem, Mela lek ħanala diskussjoni għal din il-petizzjoni għax il-petizzjonant mhux qiegħed hawn fostna u għalhekk ma nistgħux nieħdu passi oħrajn. U għalhekk tintibqa' pendenti. Issa ngħaddu għal petizzjoni li jmiss li ġejja minn pajjiżi l-Ungerija. Il-petizzjonant huwa preżenti fostna, rċevejtu dan id-dokument li qed nurikom li l-petizjonant ġab miegħu u qassam nittama li kulħadd irċiva kopja. Issa nixtieq nistaqsi l sur Tibor Vinizaj li huwa sindku ta' Sint Gorthard biex jitkellem jekk jogħġbu. Sinjura President, nixtieq nifraħlek għal pożizzjoni tiegħek u nixtieqlek ir-risq nishtiq nuża xi slides biex nkunu jistgħu jgħinuni fil-preżentazzjoni tiegħi. Tista' Tisztelt ċar, tista' Elnök kossun, Membri tal-Komitat, Signora President, jiena kontent ħafna li għandi nis eccellenti li qed jitrattaw din il-problema u jiena grat għal possibilità li nitkellem hawn dwar il-pajjiż tiegħi dwar il-post minn fejn iġi St. Gorthard, il-Park Nazzjonali u il-Park Nazzjonali ta' Guriċko. Dan jinsab fil-qalba tal frontira bejn l-Awstrija, l-Ungarija u l-Slovenja u din hija karba għall-għajnuna issa karba mill eh, eh, ħbieb Sloveni, Ungariżi u Awstrijakki. Din hija destinazzjoni tal-laxar reġuni żviluppati. Aħna niżviluppaw it-turizmu mal-ħbib tagħna fi Slovenja u l-Awstrija. Jena nħoss li l-investiment tal-impjant ta' ġenerazzjoni u l-petizzjoni tagħna li qed nitrattawa qiegħda turina żewġ ksur ta' din id-direttivi. Din hija dan huwa investiment orjentat tal-profit u mhux investiment tal-ħarsien tal-ambjent minħabba li l-iskart ħejġi trasportat għal aktar minn 500 km mill-impjant għal dan is-sit. Dan huwa impjant għal 350.000 tunnellata ta' kapaċità u 325.000 tunnellata minnhom qed jintużaw. Għalhekk hemm ksur b'dan l-impjant. Il-Kummissjoni Ewropea sabet ukoll li fil-rigward ta' tniġis tal-ajru hemm ukoll kontradizzjonijiet fil-fażi preparatorja ta' dan l-impjant. Mill-EIA tal- l-investitur Awstrijak l-installazzjoni li hija qrib il-fruntiera Ungeriża hija skont din l-opinjoni u jekk dan ikun il-każ ħa tnixxi eh, tniġġis lejn il-naħa Awstrijaka biss. Naħseb li din ma mhix konformi konformi mal-BAT mal tlaqwa teknoloġija disponibbli u għalhekk tmur kontra d direttivi Ewropej. Għalhekk il-pożizzjoni tagħna hija li minħabba l-vjolazzjoni ta' tliet direttivi bażiċi il-dokument ta' permess Awstrija għandu bżonn reviżjoni mill-ġdid. Jiena minix qed nistaqsikom li tieħdu sehem fid-diskussjoni ta' żewġ bliet eh, ġirien. Jiena fl-Awstrija mur mal-familja biex eh, mur fuq ġita fuq il-montanja u jien ma nistax nifhem kif f'sit bħal dan li għandu x'jaqsam mal iżvilupp tat turiżmu qegħdin jibnu impjant mingħajr ma jisimaw lejn lil żewġ terzi tal-popolazzjoni ta' din iż-żona. F'Sent Gotthard kien hemm referendum fej 97% marru kontra l-bini ta' dan l-impjant u għalhekk kien hemm preċedent. Dan juri li l-kwistjoni mhijiex solvuta fl-Ewropa tal-lum meta aħna qegħdin nibnu Ewropa tar-reġuni għalhekk mhijiex aċċettabbli li reġun ma jkollux l-leħen tiegħu mismuħ ftit kilometri l-bot mill-frontieri tiegħu. Jien ma nistax nemmen li dan ir-regolament m'għandux jiġi aġġornat Aħna smajna l-petizzjoni ta' qabel u nixtieq nikkonferma u nistaqsikom fl-istess ħin. Fejn huma l-frontieri? Meta qed nitkellmu dwar frontieri tal-ajru għalhekk il-preparamenti u tħejjijiet kollha meħtieġa fuq il-livell ta' seklu 20 u mhix applikabbli fis-seklu tisa' jew inkellox qed napplikaw direttivi tas-seklu 19 u 20. Grazzi. Grazzi tal-preżentazzjoni. Issa ħan nisimaw l-Sur Antartus, rappresentant tal-Komissjoni Ewropea. Thank you, Mrs. Erguman. So, the Commission for this petition... Grazzi ta' din il-petizzjoni diġa ntbatet komunikazzjoni dettaljata b'referenza għal sensila siħa ta' direttivi li ġew għajma fil-petizzjoni. Dan kien dwar il-ksur eh, ta' direttiva tal-evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent, dik tal-ebitas, dik tal-inċinerazzjoni eh, tal-iskart, tal-IPPC. Hawnhekk dak li ser nagħmel jien u għal ser nirreferi għal punti mqajma mill-petizzjonant. L-ewwel ħaġa dwar il-kwalità tal- L-evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent li ġi preparat mill-iżviluppatur. Sfortunatament id-direttiva EIA e m'għandix standards ta' kwalità li jridu jintlaqgħu. Aħna spiss ngħidu illi id-direttiva EIA tista' tibni anke inċeneratur tal-iskart eh, fil-Pjazza San Pietru f'Ruma. Issa l-importanza huwa li eh, nisħu dwar ċertu prinċipju u nagħtu opportunità l pubbliku li jesprimi l-opinjoni tiegħu. Hekk kif dan isir l-awtoritajiet kompetenti jieħdu deċiżjoni aħarija u jespjegaw għaliex. Issa it-tieni argument eh, dwar il-konsultazzjoni mal-pubbliku Iwa l-autoritajiet pubbliċi l-pubbliku jiġu konsultati u ma jagħtu l-opinjoni tagħhom. Iżda id-deċiżjoni fl-aħħar mill-aħħar hija tal-awtorità kompetenti u tiġi espressa mill-awtoritajiet lokali u mhijiex vinkolanti. Naħseb li hemm xi problemi wkoll relatati fil-Greċja u fl-Italja dwar il-bini ta' impjanti tal-iskart Umbad dwar il-BATs, l-aqwa teknoloġiji jew tekniki disponibli din eh, tissemma fid-direttiva IPPC u hemm xi linji gwida wkoll maħruġa mill-Kummissjoni Issa dawn huma biss eh, dokumenti ta' gwida mhumiex mandatorji Hawnhekk aħna nifmu illi l-impjant juża wieħed mit-teknoloġiji proposti f'dan id-dokument. Forsi mhux l-aqwa wieħed, iżda huwa wieħed mill-aqwa teknoloġiji disponibbli. Mbagħad kien hemm referenza għal ksur tal-prinċipju ta' prossimità illi jsemmi wkoll id-direttiva qafas dwar l-iskart u l-ħtieġa li jkun hemm impjanti li jirrispettaw dan il-prinċipju iżda minna l-oħra irridu wkoll nieħdu konsiderazzjoni il-metodu ta' trattament tal-iskart. Qabel konnet qed nitkellmu dwar il-landfills u issa aħna qegħdin nitkellmu dwar l-inċenerazzjoni tal-iskart. Il-Kummissjoni temmen illi dan aħjar mill-bini tal-landfills. L-aktar jekk dan jiġi eh, ukoll ma qatt mal l-irkupru tal-enerġija. Biex nagħlaq nixtieq ngħid illi bl-informazzjoni li għanna palissa disponibli ma nistawx nistabilixxu li hemm ksur iżda jekk ikun hemm informazzjoni ġdida disponibbli aħna ser inkunu eh, lesti illi narġgħu investigaw minn ġdid il-petizzjoni u saffej fimtien l-autorizzazzjoni li nħarġet kien hemm appell ukoll quddiem il-ġurisdizzjoni nazzjonali għalhekk il-Kummissjoni tkun interessata wkoll fir-riżultat tal dan il-każ għaliex il-Qorti Nazzjonali hija wkoll il-Qorti tal-Komunità. Grazzi. Grazzi tassew. Issa, se naddu għad diskussjoni l-ewwel ħaġa l-onorevoli qader jixtieq intervjeni. Eżis kollegi. Jina minnix membru ta' dan il-komitat. Jina membru tal-komitat tal-ambjent. Iżda anke minn dak il-punt divista għanna ħafna kwistjonijiet nitrattaw hawnhekk. Iżda jien naħseb li kwistjoni importanti u għandha bżonn ta' rapport tagħkom. Issa jiena irrid nikkonvinċikom illi dan huwa investiment ħażin, dan huwa proġett ħażin. U anke għaċ-ċittadini ta' St. Gotthard dan huwa investiment negattiv ħażin. Il-protezzjoni tal-ambjent, il-kollaborazzjoni reġjonali, iż-żamma tal-wirt kollettiv. Dawn huma slogans politiċi li nużaw jum wara jum fl-interventi tagħna politiċi. U għaw ninsabu qoddim reġun fejn jgħixu Sloveni, Awstrijaċi, Ungeriżi illi jippruvaw jgħatu kontenut lil dan l dawn l-slogans li nużaw għalek jinilħu uftajim. Aħna għanna belt zaħira, zend kotħart d-dimna, kif għal issint hemm diversi eh, parks zaħir eh, emmek u kullħat l-nis mill-Austrija, l-Ungerizi, Sloveni, kolla eh, protestaw kontra dan l-inċeneratur. Is-sindku qal li reġun qed tipprova tiżviluppa l-ekonomija tagħha permezz tal-ekoturizmu, l-agriturizmu u t-turizmu b'mod ġenerali. Tajjeb wis, iżda hawnhekk mhux biss interessata il-belt li qed nitkellmu dwarha imma ir-reġun kollu ta' tliet pajjiżi. Nixtieq nisħaq, nixtieq narġa' nenfasizza dak il smajna. Irridu nwettqu hawnhekk inċeneratur tal-iskart illi ser jahra għaxar darbit aktar il-produzzjoni il tal-iskar tal-Burgenland. Iġifiri 350.000 tunellata. U għonek nishtem nġbet l-attenzjoni ta'kom Dan huwa aspett li ma sħaqniex biżejjed dwaru dan l-investiment dan l-inċeneratur ippruvajna nibnu f'żewġ siti differenti fl-Awstrija wieħed viċin Grazz. Issa l-Awstrijakki iċ-ċittadini tal-Awstrija ipprotestaw u ma ħallewx li jinbena dan l-inċeneratur. Jiena ovvjament naf li jekku possibbli possibli aħjar illi naħarqu l-iskart, aħjar minn modi oħra kif narmu l-iskart. Iżda, sissa għedna illi jem terz mill-popolazzjoni tal austria illi taċċetta eh, dan l-inċeneratur. Allura għaliex ma rridux nibnu hemmhekk? Għaliex kollha qegħdin jipprotestaw kontra l-proġett. Mbagħad hemm reġun ieħor fejn iċ-ċittadini aċċettaw dan l impjant dan il-proġett diġà mill-liċenzja disponibbli. Iżda dan l-inċeneratur ser ikollu il-kapacità illi jaħraq l-iskart ta' reġun kollu tal-Bergenland. Hemm xi ħaġa oħra, rappreżentant tal-Kummissjoni qal irdu nsemmu elementi ġodda. Iwa, hemm element ġdid li forsi ħafna ma jafux dwaru, aħna nitkellmu dwar it-tibdil fil-klima, dwar l-impatt dirett, anke fir-reġun ta' St. Goder, tal tax mara rabu. Dawn huma konsegwenzi li nistgħu narawhom. Issa hawnhekk kien hemm tliet arar tal-xmara raba illi olla il-livell ta' xmara b'mod u b'livell rekord. Għalek dan laqat lil xmara raba u l-affluenti tagħha. Għal ftit ċentimetri ġi evitat diżastru kbir. Ejjew nimmaġinaw l-effetti ta' dan kollu. Ejjew nimmaġinaw illi jekk ikun hemm għarar eh, bħal dan, dan jista' wkoll jerre lill-inċeneratur. X'ikunu il-konsegwenzi ta' dan? Jiena naħseb illi il-membri ta' dan il-komitat irridu jisu wkoll dan l-aspetti qabel ma jieħdu deċiżjoni. irridu jirriflettu darbtej dwar dan. Nistaw nibnu inċeneratur fejn park eh, naturali, jiena naħseb illi le. Nistaw naprovaw proġett pal dan ta' dan it-tip f'reġjun fejn wieħed jispera li jikollabora bejn tlet eh, stati differenti skont jien le. Nistaw nitraskuraw il-protesti tal-elettori Sloveni, Awstrijaki u Ungeriżi le Ejjew niftakru li dan l-ġeneratur ser jinbena bis-sussidji tal-Unjoni Ewropea. 130 miljun euro, mhux erba soldi dawn. L-Unjoni Ewropea ma tistax tirriskja l-investiment ta' 130 miljun euro jitwetta freġun fej hemm riskju ta' arar. Meta mqabbel mal-passat, il-konsegwenzi fuq l-ambjent jista' jkunu ħafna aktar arar kif qal eh, hawnhekk membru iwa regoli jgħidu li nistgħu nibnu inċenetur ġewwa Pjazza San Pietru f'Ruma għaliex ir-regoli ma jeskludux dan. Jiena ma naħsibx li mhux kulħadd ikun kuntent jekk ikun hemm iċ-ċumnija tal-inċeneratur fej il-Vatikan. U li hawnhekk il-ċittadini mhumiex kuntenti lanqas li jaraw viċin il-katedral tagħhom. Dan jinsab fl-Awstrija u l-popolazzjoni ma protestat kontra l-inċenar intku huwa sodisfattu diġà il liċenzja Grazzi issa l-Onorevoli Toboj. Sur President, naħseb illi huwa assolutament leġittimu. Huwa ċar, hemm ħafna analogiji bejn eh, dawn il-petizzjonijiet li eżaminajna qabel, dawn iż-żewġ petizzjonijiet. Is-Sinjur Lo kien qed jgħid xi ħaġa tassew importanti. Jiena nixtieq nistaqsi lis-segretarjat biex jiġbor flimkien l-esperjenzi kollha tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet u jibgħathom lill-Kumitat tal-Ambjent li jiena membru tiegħu. Irridu namlu l-almu tagħna li xiwa jiena naqbel mas-sur law. Hemm problemi marbuta ma' din id-direttiva. Problemi dwar id-distanza. Għaliex jekk dawn id-direttivi. ma jiċċarawx il-fatt illi fiż żoni protetti ta' natura l-fejn fejn il-belt ta' Zent Kotard għal kem il-kilometru nistaw eh, jista' jinbena impjant bħal dan, jina li din hija problema ewlenija, mhix problema tal-Ungerija. l li għader. Iċċara il-kustjoni, mhix problema tal-Ungerija, hija problema ta' tlet stati. Hemm problema oħra wkoll Iġifieri l-pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea jista jibgħat it-tneġġis tiegħu lejn pajjiż ieħor tal-Unjoni. Jekk stat membru inġġes zona protetta għaliex iż-żona protetta tal smar Arab tinsab anke fuq territorju tal-Awstrija u dan jisab meddet. Għalhekk kif qed dinja kwistjoni li għandha x'taqsam ma' tliet pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea naħseb illi l-liċenzja tal-bini dwar dan is-sit diġà kienet provokazzjoni, diġà kienet ksur tal-ħarsin tal-ambjent fl-Ewropa b'mod ġenerali. Dan juri nuqqas ta' rida tajba. U għalhekk jiena kont qed niddiskuti ftit ma' rappresentant tal-Kummissjoni għaliex id-direttiva dwar kwalità tal-arja tgħid illi l-Istati membri rridu jikkollaboraw flimkien. U wara bil-ksur ta' direttiva li lanqas hemm possibilità ta' miżuri preventivi. Ħanaqra l-aħħar frażi hawnhekk. Jekk taqrawa tistaw tindunaw il-istati membri jridu jikkollaboraw wara l-impjant tal dan it-tip dan huwa tar twis. Fejn hi l-prevenzjoni fid-direttiva tagħna ma teżistix. U għalhekk huwa ċar li narġgħu nirrevedu ċertu direttivi fid-dawl tal-ħarsin tal-ambjent għaliex dan jinteressa liċ ċittadini kollha Ewropej. Jina naħseb li rridu nsibu nibqgħu nfittxu soluzzjoni għaliex jekk dan l-impjant diġà jinbena ikun diġà tar wisq. Il-ħsara diġà ser tkun saret. L-onorevoli Alden ukoll kol xi ħaġa importanti dwar it-teddida il-ġdida marbuta ma' xmara. Għalhekk irridu nkomplu għaddejjin biex infittxu soluzzjoni minn naħa tal-Parlament Ewropew. Grazzi. Grazzi, l onorevoli jár. Għaw zewċ problemi dwar din il-petizzjoni aħna dejjem qed nirċievu petizzjonijiet illi għandhom xaqsmu mal-relazzjonijiet bejn l-istati membri. Jina naħseb illi nista' naqbel ma' dawk li tkellmu qabli. Aħna ma rridux nqajmu suspett illi xi pajjiżi qegħdin eh, jibatu xi proġetti diffiċli li lin mill-frontieri tagħhom isu bot mill-lajn, bot mill-qalb, għax hawnhekk qed nara d-deficit. Hawn regoli tal-kostruzzjoni speċifiċi fil-pajjiżi, per eżempju, fil-Ġermanja hemm eh, liġijiet preċiżi jekk jiena rrid nagħmel gallerija fid-dar tiegħi hemm distanza partikolari li jiena nista' nibnija fejn nista' nibnija hemm nuqqasijiet, hemm vojt illi rridu nimlewh. Fir-relazzjonijiet bejn l-Istati membri irridu namlu direttivi u regolamenti illi huma preċiżi. Jekk irridu namlu proġett bħal dan, mela allura irridu wkoll eh, nikonvolġu l-istati illi imissu mal-pajjiż. Irridu naħsbu dwar dan minn qabel u għalhekk irridu tkun hemm inizjattiva tal-Kummissjoni hemm postijiet oħra fejn hemm problemi simili, pereżempju t-turbini tar-riħ, hemm min joġobu hemm min le. Eh, f'xi siti jistgħu jinbnew f'xi oħrajn ma jistgħux. Jiena nemmen li f'dan il-kumitat irridu ngħidu rridu nisħu illi hemm deficit hemm nuqqas u nistiednu lil kumitat kompetenti biex jagħmel il-kummenti tiegħu u jiċċara l-kwistjoni. Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għamel intervent tiegħu nitkellem dwar xmara u aħna fil-Ġermanja u koll aħna mill-quta minn din il-problema fejn l-xmara tfur. Fl-2002 aħna ġejna sorpriżi għal 20 sena ma kienx hemm eh, waqtiet fejn xmar xmajja ifuru iżda mbagħad eh, sibna ruħna din problema bħal din. Rappreżentant tal-Kummissjoni forsi jista' jirrispondi għal din id-domanda. biex ikun hemm eh, ħarsin kontra il-xmajja li jfuru hemmhekk hemm bżonn ta' liċenzja wkoll. L-Onorevoli Debrun, jiena fil-qosor nixtieq ngħid u norbot ma wahed mill-punti li tqajmu qabel dwar il-kwistjoni tal-istudju tal-impatt tal-ambjent. U l-effetti kumulattivi din mhix kwistjoni jekk dawn jiġu indirizzati iżda kif qed jiġu indirizzati jekk il-kriterji xirqgħu mhux qed jiġu applikati, jekk l-istati membri jafux dwar dawn il-kriterja u li ma jridu jiġu applikati u li ma tip ta' metodoloġija tiġi użata biex jiġu indirizzati l-effetti eh, kumulattivi meta nħarsu lejn l-evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent. Let darbiet illum smajna dan il-punt partikolari f'petizzjonijiet differenti. U fl-istudju dal-għodu kol. Jena naħseb illi dan jurina li aħna bħala komitat irridu noqodu attenti dwar dan u anka nistidnu l-Komissjoni biex tħares lejn dan mill-qrib, anka meta tiddiskuti ma l-Istati membri. Jekk tal eh, talbiet oħra ta' intervent mela allura biex nikkonkludi jiena nixtieq ngħid xi ħaġa wkoll dwar din id-diskussjoni. Naħseb irdu nilqaw din is-solidarjetà illi intwerriet hawnhekk eh, fuq din il-kwistjoni tal-petizzjoni li tkellimna dwarha. Din hija situazzjoni xiftit delikata, xiftit kauta. Illi ser hija diffiċli liktar għal min qed tolqtu din il-problema. Jiena naħseb li l-lin mid-differenzi politiċi huwa possibbli li nsibu eh, punt komuni. Jiena naħseb li dan huwa punt eh, pożittiv fuq kwistjoni, kwistjonijiet tal-ambjent hekk importanti. tieni ħaġa Naħseb illi hawnhekk ġiet infasla talba komuni fil-konfront ta' rappreżentanti tal-Kommissjoni. Is-suġġerimenti li jisiru, l-kommenti li jisiru, di jittieħdu bis-serjetà kemm tal-petizzjoni mill-Irlanda u kemm dik il-petizzjoni mill-Ungerija. Għaliex illum bdejna din il laqqa tagħna ta' nofsinhar billi tkellimna dwar il-ċertezza ta' dritt fuq livell Ewropew. Il-kunċett ta' sigurtà irid ikun wieħed ċaru tont jekk hemm ksur ta' drittijiet ta' ċittadin jekk dawn id-drittijiet jekk iċ-ċittadini jkunu f'pożizzjoni ta' svantaġġ mela allura iċ-ċittadini jrid ikollhom l-impressjoni illi l-burokrazija u r-regoli anka jekk xi drabi huma diffiċli wieħed jifhimhom irid ikun fihom xi tip ta' ġustizzja b'xi mod jew ieħor. Forsi qed nidher xi ftit estrema, iżda b'rispett kollu lejn il-Kummissjoni Ewropea jiena xtaqt ngħidu dan. Tajjeb, wis Mm, dan ma kienx biss dwar dibattitu argumenti, iżda smajna element ġdid li semma l-onorevoli għader, iġifiri l-periodu fej ikun hemm l-arar. Dan huwa element ġdid illi rridu nieħdu in konsiderazzjoni nistaqsu l kummissjoni Ewropea biex tapprofondixxi xi ftit aktar il-kwistjoni u tiftaħ ir-reviżjoni tagħha u titratta din il-kwistjoni. Biex nala. nishti natikom informazzjoni anke li l-petizjonant iġifiri li fl-uffiċċju tal-presidenza tal-komitat tal-petizjonijiet ġi deċis li tintbat itra l-gvern Awstrijak il-president tgħid illi ser niddeċiedu dwar din il-kwistjoni aħna rridu illi jkun hemm deċiżjoni unanima biex nibatu ittra lill gvern tal-Awstrija fejn aħna ser nitolbu li l-protesti ta' ċittadini tal-Ungerija jittieħdu konsiderazzjoni meta tkun ser tiġi adottata deċiżjoni. Grazzi tal-attenzjoni. Issa ser naddu għall-aħħar petizzjoni li tirrigwarda kwistjonijiet ambjentali. Għandi rikjesta. Iġifiri, il-Kumitat tal-Ambjent rrit jesprimi ruħu kol. Jina nishtiq inkun naf li muma il-liġijiet tal-bini fit-żoni li jinsabu fi frontiera. L-istati membri li għandhom il-frontieri kif irridu jirregolaw ruħom għaliex l-istat attwali mhuwiex tajjeb. Għandna bżonn tal-liġijiet ġodda. U dan mhux ħajiddeċidih il-Kumitat tal-Petizzjonijiet imma rridu wkoll nduru lejn il-Kumitat tal-Ambjent. Biex bekk dan il-Kumitat juża l-arfin tekniku tiegħu biex jitratta din il-kwistjoni. Naħseb li huwa suġġeriment importanti immens u naħseb li nistgħu eh, nadottaw dan l-approċċ tiegħek. Kontet nejt, ser naddu għal petizzjoni li jmiss dwar l-ambjent, il ta' miexaw Veronika Dini, ċittadini, ċittadina taljana li mi ma tinsabxaw. Nitlob li senjura pazzi biex eh, tejdenna l-pozizjoni tal-komissjoni. Grazzi. Grazzi. Da, din il-petizzjoni hija dwar proġett f'Bologna magħruf bħala Network Chiefs. Skont il-Kummissjoni l-evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent li ġiet imwettqa ma ġietx imwettqa b'mod ċira. L-iktar il-petizzjonanta temmen illi rapport illi ġi prodott missu ġi aġġornat. Il-Kummissjoni ma taqbilx ma dan l-argument għaliex id-direttiva EIA tagħti li l-Istati membri marġini ta' diskrezzjoni dwar jekk eh, xi effett u sinifikanti jew le u dwar jekk eh, evalwazzjoni tal-impatt tiġi aġġornata jew le. Hawnhekk il-Kommissjoni ma tistax tidentifika ksur tad direttiva għaliex mhux possibbli li nippruvaw illi l-istati membri qabżu il-limitu ta' diskrezzjoni tagħhom. Jiġifieri l-awtorità Italjani f'dan il-każ għal stant il-Kummissjoni minħabba nuqqas ta' effiżenza tikkonsidra li mhux possibbli li jiġi identifikat ksur tad direttiva tal-evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent. Grazzi. Minħabba li l-petizzjonanta mhijiex preżenti, naddi għas suġġett li jmiss. Iġifiri l-arfin tal-kwalifiki. Ir-rikonoxximent ta' dawn il-kwalifiki. L-ewwel petizzjoni ġiet imresqa minn Silvi Lindeberg, ċittadina ta' nazzjonalità Franċiża, li jekk iġobha tista' tagħmel il-preżentazzjoni tagħha. Igen, nem uċi hiszem, akkor ő nincs nem derült kina. Le, il ta' miex edawnek ma kontx naf. U allura il-rappreżentanza tal-Kummissjoni ser titkellem, is-Sinjura Ursula Shire. Aħna ħadna konsiderazzjoni l-esperjenza professjonali li għandha l petizjonanza li kisbet mill-Renju Unit u li din tixtieq taħdem fis-settur uh, pubbliku Franċiż fil-rigward tal-case law, meta għamilna e, komparazzjoni tal-kwalifiki biex inkunu nistaw naraw jekk dan jistaw jintużaw għas-settur pubbliku u biex jiddeterminaw ukoll is-salarju u l-grad u dan ukoll għandu japplika bl-istess mod fis-sistema l-oħra. Il-Kommissjoni għal daqstant waslet eh, proċedura ta' ksur fuq din il-kwistjoni kontra Franza u f'dan ir-rigward l-awtorità Franċiża adottat regoli ġodda għal tlet funzjon publik differenti li hemm, ġifieri ħaddiema tas-settur pubbliku. Issa wara eh, dan kollu wara din l-adozzjoni eh, rajna li dawn ir-regoli applikaw għal każijiet individwali u l-ksu eh, l-proċeduri kontra l-ksur ta' Franza ġew irtirati. Fir-rigward tar-riforma tal-regoli nazzjonali, il-Franza eh, għamlet tibdiliet fejn jgħidu li eh, persuni li kisbu eh, kwalifika minn pajjiż ieħor issa jistgħu jiġu ehm, dikjarati mill-ġdid. F'Ottubru tal-2007 kien hemm il-petizzjoni li natat mm, mill-petizzjonanta, però il risposta natat li la sena wara il-petizjonanta kella break fil kallira tagħha u dan mar li lin minn dak li huwa permess mir-regoli Franċiżi. Aħna l-ura nikkonsidraw li din il-kondizjoni ta' kontinuità fir rigward ta' relazzjonijiet ta' xogħol jistaw joħol u problemi fir rigward tal-mobilità ta' persuna. Dan mar li minn dak li eh, jippermettu regoli franċiżi li huma break ta' karriera ta' tliet xhur. Aħna tlabna l-awtoritajiet franċiżi biex jagħtuna pożizzjoni pożizzjoni tagħhom fir-rigward tal-kontinuità u għalulna li minn dikri ġdid f'April ta' din is-sena dan inbidel u l-kondizzjoni tal-kontinuità ma diġ teżisti Is-servizzi tal-Kummissjoni ser jikkontattjaw lill-awtoritajiet Franċiżi fil-każ individwali ta' din il-petjonanta u jaraw x'ser joħroġ minnu, se jagħmlu rievalwazzjoni. Imbagħad ser il-Kummissjoni ser tifforma lill-Kumitat tal-Petizzjonijiet dwar l-iżviluppi iktar tard. Grazzi. Köszönjük. Grazie ħafna. Nixtieq eh, nsaqsi domanda għaliex din il-petizzjoni. Kienet waħda mill-ewwel petizzjonijiet li trattajt meta bdejt f'dan il-servizz, bdejt naħdem f'dan il-servizz u illa magħna l ħafna żmien. Kienna trattajnija f'ħafna każijiet u nafu li l-awtoritajiet Franċiżi trattawa din il-ħaġa, però din il-petizzjoni dejjem terġa' tiġi lura għandna. Kemm ser iddu maddejja il-proċedura tal-verifikazzjoni sa kemm eh, naslu fit-tmiem din il-ħaġa? iva, grazzi ħafna ta' din il-domanda. Fil-fatt, fil-rigward ta' Franza aħna kena ħafna il-menti u allura konna qed nagħmlu dawn il-proċeduri ta' ksur kontra Franza, daw marru fil-qorti, u mbagħad huma kkrejaw din il-Komissjon d'Ekwivalanz li fija elvalwaw il-każijiet kollha u f'Ottubru tas-sena l-oħra il eh, kummissjoni ġiet informata dwar ir-riżultati finali u meta qalulna dan der li regoli applikabli għal eh, dan il-grupp ta' ħadima ta' settur pubbliku f'dan il-każ għandhom kondizjonijiet addizzjonali. Fi Franza hemm madwar 1600 orti u kolla għandhom regoli speċifiċi u meta regoli ġew riformati fuq il-funzjon publik dawn għamlu l-ekkim sejħa da kadr u dan għamlet eh, referenza speċifika ma' regoli applikabli għal rati. Allura, għal raġunijiet oħrajn, apparti minn dik raġuni oriġinali, Kenna kwistjonijiet oħrajn aħna, din hija kwistjoni ġdida, allura u din hija xi ħaġa li milix pending sal-bidu tal-petizzjoni iżda ħarġet wara minħabba li kien hemm adozzjoni ta' regoli ġodda. Grazzi. Grazie Madame la Présidente. Euh, Grazie, Signora President. Jiena naħseb li ehm, dinja diffikultà li għandna ġewwa Franza fir rigward tal-rikonoxximent tal-kwalifiċi u tal-esperjenza. Mhijiex biss dwar esperjenza barra mill-pajjiż sta anke fi dan l-Unjoni Ewropea stess, għal daqstant huwa importanti li nintervjenu. Jiena naħseb li huwa importanti intervjenu u nippruvaw insibu rikonoxximent minn naħa tal-amministrazzjoni għaliex l-affarijiet jimxu wisq bil-mod, però rridu ninsistu fuq dan għaliex din hija xi ħaġa assurda li llum fl-Unjoni Ewropea edin jidru dawn l-affarijiet fejn nies ma jistawx jaħdmu jistudjaw jagħmlu internships barra mill-pajjiż din hija possibbli għaliex dan huwa parti mill-tkabbir tan-nies hija xi ħaġa parti mill-mobilità tal-Unjoni Ewropea. U ja, importanti għall futur tal ta' dawn l-individwi. Umbat inti sinjura għet li hemm regoli speċifiċi fil-qrati, pero dan mhux minnu. Hemm interpretazzjoni differenti tal-qrati, mbagħad ikollok kislo differenti, però eh, ir-regola mhijiex differenti, ir-regoli japplikaw bl-istess mod għal kulħadd. Nimmaġina li interpretazzjoni ta' liġi iva tista' tkun xifti ftit differenti, però f'dan ir-rigward ikolli ngħid li l-Unjoni Ewropea għandha taħdem b'mod armonizzat biex l-affarijiet ikunu l-istess għall-istati kollha għall-istati membri kollha. Grazzi. Um, thank you for this. I, I just want... Grazzi ħafna xtaqt nerġa' ngħid li din il-problema tal-condition of continuity issa ma tiex eh, applikabbli ġi abolita u rridu naraw kif din se tiġi applikata eh, fil-prassi fil-każ ta' din il-petizzjonanta. Din hija kwistjoni ġdida li inqalet issa. U ma nafx jekk kienx hemm xi nuqqas taftejjin, però jiena meċċej dwar rati. Grazzi. Köszönjük szépen. Eh, Azt Grazie ħafna. Naħseb li nistaw nal din il-petizzjoni issa. Petizzjoni oħra taħt l-istess titlu. Il-petizzjonant mux jata u nishtiq nitlob li s-sur vadila jitkellem. Din titra tal-petizzjoni ta' sur Mark Sal fil-Germania U f'rigward ta' din il-petizzjoni l-Kummissjoni tħoss li dan ma miex aderenti ma' liġi tal-komunità U allura fl-2009 il-Kommissjoni batet talba l ġermanja biex il-liġi timbidel u tiġi emendata biex inkunu nistaw e, ikonna aderenza mal-leġizlazzjoni fih dan il-liġiet tal-komunità b'mod partikolari f'rigward rigward ta' dispozzjonijiet li hemm fid-direttiva tal-kwalifiċi. Sa l aħħar rapport tal-Kummissjoni f'Ġunju tal-2009 il- l-autoritajiet tal-Ġermanja informawna li huma għamlu bildiliet fil-leġislazzjoni Ġermaniża u din issa hija eh, skont il-liġi komunitarja. Issa fir-rigward tal-ilment tal-petizzjonant partikolari hemm eh, kawża fil-qorti pendenti Uddim il-Qorti Ġermaniża tal-Affarijiet Soċjali u l-Kummissjoni issa qed tistenna il-ġudizzju fir rigward ta' dan il-każ għaliex il-qorti ġermaniża biss tista' ikolla l-poter li drittijiet tal-petizjonant jiġu rispettati għaliex huma biss jistaw jimponu fuq l-awtoritajiet ġermaniżi ir-rikonoxximent ta' diploma tiegħu. Allura, rridu namlu uh, evalwazzjoni tal-ġudizzju tal-qorti jekk dan ikun favur il-petizjonant il-Kummissjoni għandha f'moħħa li tala il-każ jekk il-ġudizzju li tieħed f'dan il-każ ikun kontra il-petizzjonant, il-Kummissjoni ser tagħmel rievalwazzjoni tal-ġudizzju u tieħu konsiderazzjoni ir-rekwiżiti stipulati mill-direttiva tal-kwalifiċi professjonali. Umbagħad f'każ li nikkonsidraw li dawn il-rekwiziti ma ġewx rispettati, aħna ser nieħdu dan il-każ qudiem il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Il-Kummissjoni temmen ser ser tinforma li l-Kumitat tal Petizzjonijiet dwar żviluppi li jkun hemm dan il-każ. Grazzi ħafna tal-li rassigurajtna dan b'din ir-risposta, issa petizzjoni Maltija il-petizjonant mhux għaw u għal daqstant ser nitlob l kummissjoni biex titkellem. Il-petizjonant Surabela huwa kwalifikat fir-Renju Unit u qed jitlob rikonoxximent ġewwa Malta jina l-2008 il- il-Komissjoni konkludiet li Malta għamlet ksur tal-2005-36 fi rigward tal-kwalifiċi minħabba li huma injoraw għal kollox il-kwalifiċi tiegħu u mbagħad huma ma taħx l-opportunità li jażel bejn iż-żewġ tipi ta' kumpens Iġifiri, żmien ta' adattazzjoni jew inkella aptitude test Ser natikom eh, informazzjoni dwar ġara dan l-aħħar għaliex fl-aħħar tliet xhur kienem erba affarijiet li ġraw u il-konkludiet, il-Komissjoni konkludiet li issa Malta IVA edha tapplika direttiva 2005-36. Aħna rċevejna e-mail minant il-petizjonant fit-22 ta' ġunju u għalinna li l-autoritajiet Maltin sa 16 ta' ġunju taħ l-opportunità li jieħu eh, miżura ta' kompers. Umbat fis-16 ta' ġunju ġi deċiż. Fi 24 ta' ġunju eh, il-Komissjoni għamlet konferenza ma, ma l-autoritajiet Maltin u fl-imkien mal kabinet tal-Prim Ministru u kien hemm ukoll seba eh, inġiniera mill-Bord tal-Inġiniera u rrid ngħidilkom li l-Bord tal-Inġiniera hija l-awtorità li tipprovdi ir-rikonoxximent tal-kwalifiċi. Din il-konferenza l-Kummissjoni insistiet mill-ġdiet li sura bela. Eh, għandhom jittieħdu l-konsiderazzjoni kwalifiċi tiegħu u għandu jingħata l-opportunità ta' xħajażel fir rigward tal-kumpens. L-awtorità Maltija fis-7 ta' Lulju segwiet din il-video conference u konfermat li s-sura bella serjina tal-opportunità li jażel waħda mill-miżuri ta' kumpens. Umbagħad fil-20 fit-28 ta' wissu il-petizjonant kitbinna u għalina li l-autoritajiet Maltin stidnuh biex jassessjaw il-periodu ta' sessjar tiegħu. Ġifiri, fi rigwarta ta' dawn l-avvenimenti kollha li ġraw il komissjoni konkludiet li Malta qed eh, tapplika direttiva 2005-36 eh, u allura ma nistgħux insibu l-ebda violazzjoni tal leġizlazzjoni tal-komunità. Grazzi. Grazzi ħafna ta' dawn ta' din ir-risposta u tal-jiex da' daqshekk. Issa ser naddu għal sezzjoni ta' trasport. Petizzjonijiet ta' sezzjoni ta' trasport. Il-petizzjonanti mihomx prezenti għal stant nistaw naġlu b'dan il-proċess. Nixtieq nagħdi l-kelma lir-rappreżentanti tal-Kummissjoni. L-ewwel petizzjoni hija minnant persuna Maltija il-Kummissjoni jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Signor President. Direttiva 2005 2002-85 qed twissa l-iskop tal-direttiva tal-1992 fir rigward tal-karti tal-linja u trakkijiet. Direttiva tal-2002 tiffoka fuq vetturi biktar minn disa seats u iżar minn 5 tonnellati u għal trakkijiet jew lorries Dan huwa ta' bejn 3 tonnellati u 12 tonnellata. Dan huwa dak li titratta din id-direttiva. Trasposizzjoni kella tkun fl-2000 f'jannar tal-2005 Malta għamlet trasposizzjoni ta' direttiva fil leġiżlazzjoni nazjonali f'Ottubru tal-2005 regola 3-4-8 tamil modifikazzjoni ta' din il-parti ta' leġizlazzjoni. Malta għazlet periodu ta' eżenzjoni għal massimu ta' 3 snin u għallura sa' Deċembru tal-2008 għal vetturi li jċirkolaw fuq il-territorju nazjonali. U d-direttiva tal-2002 tgħid li l-limita ta' veloċità fuq eh, karozzi kbar imposta mill-awtoritajiet mill-autoritajiet nazjonali jew inkella autoritajiet li huma autorizzati mill-autorità nazjonali juru li issa m'hemmx iktar ksur kontra Malta f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. Il-petizzjoni li jmiss hija waħda mill-Greċja u s-sinjura Vardner, mill-Komissjoni se titkellem. Grazzi ħafna. Din il-petizzjoni għandha x'taqsam dwar l-implementazzjoni tar-regolament 3577-92 fuq il-Maritime Cabotage ġewwa il-Greċja. Beda proċedura ta' ksur kontra Greċja fuq uh, il-leġizlazzjoni tal-kabotaġ marattimu Issa fi rigward tal-implementazzjoni tal-prinċipju tal helsin li jipprovdu servizzi għat trasport marittimu fiħdan l-Istati membri, kien hemm opinjoni li inħarġet u kien hemm oħra supplementari wkoll li ħarġet għal Greċja, il kummissjoni tħoss li ċertu aspetti tar-reġim tal-awtoritajiet Griegi fi rigward tal-kabotaġġ marittimu ma ġewx iġġustifikati Però kien hemm rekwiżiti fir-rigward tal-awtoritajiet li l-awtoritajiet Griegi fil-fatt kienu liberi li jimponuhom. Minħabba dak li għamlet il-Kommissjoni kien hemm xi titjib fir-rigward ta' l-aderenza tal liġi nazzjonali ma' liġi komunitarja. Issa fir-rigward tal-informazzjoni li hija ippubblikata mill-Organizzazzjoni Nazzjonali Marittima ġewwa l-Greċja kien hemm xi titjib, kien hemm xi tibdiliet li ġew introdotti mill-awtoritajiet Griegi u dawn għamlu liberazzjoni kbira u permettew li jkun hemm biżejjed kompetizzjoni. Issa fir rigward fejn m'hemmx kompetizzjoni, il-gvern jammetti li ċertu obbligi ta' servizzi pubbliċi għandhom jintlaħqu biex ikunu jistgħu jiġi regolati l-prezzijiet. Fir-rigward tal-Kommissjoni ma tantx għandna lok għal manuvri hawnhekk u fir rigward ta' kabotaġġ marittimu differenti, għandu jkun hemm responsabilità mill-istat fejn il- id-dajes jew il-bastimenti qegħdin joperaw għas-servizzi tagħhom. Issa fir rigward tar regolamentazzjoni interni tal-bastimenti, ehm, għanna um, dikriet biex inkunu nistaw namlu dawn ir-regoli iktar flessibli għaliex regoli tal-1999 ġew meqjusa eċċessivi u edin jirristrinġu il-ħelsien u libertà tal-operaturi. Għal daqstant, issa ser ikun hemm għat eh, leġislattiv li ser jiġiel eh, l-operaturi biex joffru servizzi matul is-sena sħiħa anke jekk ir-rekwiżiti minimi offruti mill-awtoritajiet bħalissa diġà qed jintlaħqu. il-Kummissjoni qed tipprova ssib soluzzjoni li hija aderenti ma' liġi komunitarja u tiggarantixxi servizzi minimi ta' kwalità u servizzi li huma essenzjali għal popolazzjonijiet li jgħixu fuq pereżempju l-gżejjer. Grazzi ħafna issa nitlob li l-kellima biex titfi il-mikrofonu tagħha għaliex il-ħames petizzjonijiet li għandhom Eh, eh, jax xaqsmu tassazzjoni il-petizjonanti taħħom jomx prezenti u għallura inħossu li natik il-kelma mill-ġdid. Se naqbel l-messa l-Inglis. Fil-rigward il-petizzjonijiet dwar it-tassazzjoni f'Malta, dawn il-ħames petizzjonijiet taħt it-taxxa fuq il- tluħ li jamsejħa passenger service charge din ġiet projbita wara l-elezzjonijiet lokali f'Malta u ma baqgħetx tapplika mill-ewwel ta' Novembru 2008 li kienet id-data meta bdiet l-istaġun tax-xitwa tal- tal-autorità Internazzjonali fl-2005 47-28 fis-7 ta' novembru tal-2008 din dit tiġi abolita, ġiet abolita fl-aħħar mill-aħħar u għalhekk l-elementi kollha fil-Parlament Ewropew jistgħu jiġu magħluqa. Fir-rigward l-aspett marittimu, il-Kummissjoni marċevit l-ebda elementi paralleli li għandhom x'jaqsmu mal-mod ta' trasport, il-Kummissjoni ħadet nota li tnejn miż-żewġ mill-petizzjonijiet indirizzati lill parlament fir-rigward il-taxxa fuq it-tluħ għandhom jaqsmu mal-taxxa li natat l-passiġġiera fit trasport blajru u koll. Dawn l-autoritajiet Maltin qed jiġu eh, investigati u mbagħad inkun nistgħu ngħaddulkom l-informazzjoni. Grazie ħafna. Nixtieq ngħid lill kummissjoni li ħadd nota li fl-2008 f'Novembru 27 ta' Novembru dan il-każ u għalhekk il-kumitat ma kienx madana kollu informat u għalhekk ma nistawx nkunu sodisfatti hawn li kważi sena wara sirna nafu li dal-fatt ġara u għalhekk il-Kummissjoni nixtieqwa tieħu nota li meta każijiet taksur ksur bħal dawn ikunu għadhom pendenti kunu nal nagħlqu rridu nkunu marfa. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li għajimtu dan il-punt għaliex ħafna drabi nil-mintaw li l-Kumitat Peti għandu ħafna xogħol u nieħdu ħafna xogħol sabiex inkunu nistgħu mmorru lura lejn il-petizzjonanti u ħafna drabi fl-aħħar mill-aħħar nkunu qed nagħmlu ħella ta' ħin għax inkunu qed nagħmlu każi li diġà jkunu ngħalaqa magħluqa u għalhekk kieku jkollna informazzjoni aktar bir-reqqa minn naħa tal-Kummissjoni din tkun utli. Grazzi ħafna. Signora Pruni. Aħna naħseb il-koll naqblu b'na dan. Fir-rigward il-petizzjonijiet miftuħa għandna petizzjoni waħda, il-vjolazzjoni ta' drittijiet bażiċi, din hija petizzjoni ġermaniża, il-petizzjonat mhux preżenti u għalhekk nixtieq nistaqsi lis sur Weidengarder biex jagħmel kontribut tiegħu. Wara Sinara tajjeb, sinjuri. Nixtieq intikom informazzjoni fuq din il-petizzjoni mresqa mis-sur Muller, mis Muller. Din il-persuna jla tgħix il-Greċja għal dawn l-aħħar 20 sena ta' ħajjeta. U wara li iż-żewġet ma' ċittadin ma' ċittadin Grik iddeċidew it-tnejn li jibqgħu fil-Greċja. Il-permess ħafna mid-drabi jkun sottomess għal taxxa, jkollu maħalsu taxxa, iżda f'dan il-każ partikolari kien hemm possibilità li jkunu eżentati għax il-liġi tal-Greċja kienet tipprovdi għal każ ta' eżenzjoni għax kien hemm residenza permanenti fih dan il-Greċja. Madanakollu il-petizzjonant fil-każ tagħha hija qiegħda tal-lega qed tajt li hemm ksur legatament fil-rigward Eh, li i ħadmet fil-Greċja minn tal-inqas sena qabel eh, il-permess il biex bekk jisa ta' tikkwalifika għall-esenzjoni. Meta ħadet il-lif tal-maternità i ma kienieċ kwalifikata u għalhekk kienet imġela tħalles il-taxxa ta' trasferiment tal-proprjetà. U għalhekk kien hemm riperkussjonijiet għal din il-persuna. Aħna kuntatjajna l-autoritajiet Grigi u biex nkunu nafu x'inhu ma l-bażijiet legali fejn tapplika l-liġi mill-1978 sal-1980 u aħna segwejna l-każ bir-reqqa u ħriġna bil-konklużjoni li r rekwizit tal-awtoritajiet Grigi ma jsegwix mill-liġi n-nifisa fl-aħħar mill-aħħar. Sfortunatament għalhekk il petizzjonant il-petizzjonant ma setax tipprovdi il kummissjoni evidenza ta' prattika ħażina mill-awtoritajiet Griegi. U din hija xi ħaġa inevitabbli biex inkunu nistgħu niftħu proċedura ta' ksur kontra l-Greċja. Għalhekk il-Kummissjoni nixtieq ngħid li mhix lesta jew l-qasija intitolata li tagħmel interferenza f'proċedura amministrativa jew ġudizzjarja fuq il-livell nazzjonali u għalhekk ma nistgħux niftħu proċedura ta' ksur. Madana kollu il-kondizzjonijiet biex nkunu nistgħu niftħu proċedura ta' ksur ma ntlaħqux u għalhekk il-Kummissjoni iddeċidiet li ma tiftax proċedura ta' ksur. Aħna informajna eh, ħan informaw informajna l-petizjonanta f'Diċembru 2008 dwar din l-informazzjoni li tnejdilkom. Din il-liġi partikolari i qed tapplika iżda xorta waħda għandha x'taqsam mal-proċedura ta' ksur li l-Kummissjoni bdiet fl-2007 għal każ 439 Jiena naħseb li meta informajna l-Kumitat Peti aħna l-ħar darba semmejna li din il-proċedura ta' ksur għada fi proċedura ta' opinjoni l-affarijiet imbidlu sa' dan it-tant għaliex l-autoritajiet Grigi ma kienux konformi ma dik li dak li talab talbet il-Kummissjoni u għalhekk il-Kummissjoni resqet proċedura ta' ksur f'Mejju tal-2009 u il-Qorti tal-Ġustizzja. Eh, numru ta' referenza huwa ċe 10055 tal-2009 l-aspetti li tresqu minnaħat tal kummissjoni f'din l-azzjoni l-ewwel net. Kif għettilkom għall-eżenzjoni mill-taxxa ta' trasferiment ta' xiri ta' proprjetà, hemm residenza tal-residenza eh, permanenti li hija meħtieġa u barra minn hekk din tiġi imwessa biex tkun tista' tinkludi persuni li jiġu minn barra mill pajjiż li jixtru proprjetà fil-Greċja biex ikunu jistgħu jistabilu ruhom fil-pajjiż. Għalhekk taħdin din il-kondizzjoni r-rekwiżiti li japplikaw mill-libertà tal-moviment fl-Unjoni Ewropea jkun jistgħu bekk jiġu mill-ħuqa il-ċittadini Griegi li jiexu barra mill-Greċja li m'għandhomx eh, permess ta' residenza jistaw ikun eżentati mit-taxxa iżda taħt l-ebda kundizzjoni bħal eżenzjoni bħal din tista' tiġi motija lil barranin li ma jgħixux fil-Greċja. U għalhekk hemm differenza ta' trattament u tkun eh, diskriminazzjoni diretta u tmur kontra il-liġi Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna għal din l-informazzjoni li ħenna rasna. Dan ifisser li wasanna għatmim. Jiena kuntenta mill-kontent mill-kontribut, iżda hemm parti fit-test li tħassibni. Jgħid li l-Kummissjoni ma setax turi li Hemm eżenzjoni kontinwa li qed isseħħal din il-petizzjonanti li hija waħda mill-prekondizzjonijiet biex tiftaħ proċedura ta' ksur quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja kontra l-Greċja. Iżda l-petizzjonanta kienet furtunata u hawnet ikwota li xi ħaġa eh, bħal din ġrata x proċedura ta' ksur oħra fuq l-istess suġġett kienet pendenti Domanda tija l-Kommissjoni hija din li ġejja. Xieġri kieku l-autoritajiet jihdu eh, deċiżjoni ħażina fil-każ individwali, x'tagħmlu fil-każ individwali, tkun persuna waħda li tkun trattata b'inġustizzja Jekk id-drittijiet tal-individwu ikunu miksura mill-awtoritajiet, hemmhekk imbagħad sfortunatament il-Kummissjoni m'għandha l-ebda mezzi legali sabiex tintervjeni. Dan għaliex is-setat tal-Kummissjoni huma bbażati ta' Trattat ta' Ruma artiklu 226. Għalek ma nistawx nintervjenu. Hemm eċezzjoni bħalissa li hija dik li msejħa l proġett pilota tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li hemm 15 stat membru li ma li qed jipparteċipaw bħalissa jekk ikonna ilment bħalma kellna f'dan il-każ Imbagħad nibatuha lill-awtorità kompetenti tal-istat membru konċernat. Dan mbat irrid itina tweġiba fi żmien ġimagħtejn dwar kif nkun nistgħu kif huma jinterpretaw is-sitwazzjoni u kif ħajaġixxu biex ikunu jistgħu imorru li l-in mill-ksur ta' drittijiet ta' din il-persuna. Il-problema f'dan il-każ kienet li l-Greċja miex parti minn dan il-programm pilota u għalhekk ma konniex nistgħu nużaw din l-alternattiva. Grazzi ħafna. Taħt il-punt B bħalma tistgħu taraw Fid-dokument hemm petizzjonijiet li jistgħu jiġu konsidrati maluqa għalhekk m'hemmx għalfejn noqogħdu nitkellmu dwarhom hemm xejn xinat. Hemm domanda waħda li nixtieq nistaqsi li għandha xtaqsam ma' din li hija marbuta mal-punt B hemm xi dubi fir rigward l-eluq ta' dawn il-petizzjonijiet hemm xi ħadd li jrid jerġa' jiddiskutihom jew jerġa' jiftaħhom għax inkella nistgħu nikkonsidrawhom magħluqa. Mikrofonu jekk jogħġbok? Grazzi ħafna. Iva, l-petizzjoni 41 hija petizzjoni importanti li għandha xtaqsam mal-nies diżabbli fil-Bulgarija u tfal abbandonati. Il-mandat tal-Parlament fil-Bulgarija u koll. Ħanetħol fil-qofol ta' dan is-suġġett. Nixtieq inqajjem diskussjoni hawnhekk. It-tweġiba li ġibna li ksibna mill-Kummissjoni mhix biżejjed. Aħna ma rridux nagħlqu din il-petizzjoni. Bekk, is-sena d-dieħla imbagħad nistgħu norganizzaw uh, inkjesta. Nkunu nistgħu norganizzaw inkjesta flimkien mal-awtoritajiet Bulgari. Sfortunatament, din it-tema waslet għal kampanja kbira tal-Unjoni Ewropea kien avvenimenti hawnhekk fil-Parlament ukoll Jekk hawn xi ħadd interessat, naħseb li għandna ninsistu li din il-petizzjoni ma tingħalaqx u għandu ikun hemm aktar osservazzjoni. Grazzi ħafna. Naħseb li dejjem rajna dokumentarji li xukjawna mhux biss fir-rigward il-Bulgarija iżda anke pajjiżi oħrajn. X'inhi l-proċedura li għandna nieħdu? nixtieq nistaqsel il-kap ta' segretarjat. Kull membru għandu dritt li imur kontra l-eluq tal-petizzjoni fil-punt B, s-Sunjura Rojtova għal eh, opponita u għalek qabel ma nalquha ħafna petizzjonijiet marbuta ma' dan is-suġġett u fl-aħħar mandat fil-fatt kien hemm żjara biex isibu x'inhuma l-fatti propju fil-Bulgarija Zorna dawn il-djar ta' tfal abbandonati u ksibna informazzjoni li hija disponibbli għal membru ta' dan il-kumitat biex nkun nistgħu mmexxu lilin dan eh, din il-petizzjoni. Grazzi ħafna. Mela din hija l-proċedura li ħansegwu. Dan ifisser li wasanna tmim tal-aġenda tagħna ħanala din is-seduta grazzi tal-parteċipazzjoni. Nistgħu nagħlqu għallhom, grazzi.